xi ħaġa waħda singola illi però hija parti minn pjan ħafna iktar wiesa immirat lejn l-istati membri kollha. Grazzi Sur Pok, nifirħulek id-dikjarazzjoni bil-miktub 0075 tal-2010 prezentati mill-kollegi Vidal Quadras, Hughes, Juland, Bo Sondergaard u Stevenson fuq il-kamp Ashraf. Ġabret ukoll numru ta' firem li huma iktar mill-maġġoranza tal-membri li jiformaw dan il-Parlament għalhekk skont l-artiklu 123 tar-regolament se tintbat lid-destinatari. Jixtieq jintervjeni l-Onorevoli Stevenson. Grazzi, Sur President. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-membri kolla illi iffermaw uh, eh, id-dikjarazzjoni bil-miktub 75 fuq il-kamp Ashraf. Dan jibat messaċ qawwi l-autoritajiet iraqini biex iwaqfu l-assedju inuman illi qegħdin japplikaw kontra 3400 ruħ innoċenti fil-kamp Ashraf dawn l-aħħar xhur. U jiena grat illi iktar minn nofs il-membri ta' din il-Kamra fermaw id-dikjarazzjoni din infetħet biss xar ilu. U jiġifieri dik kienet rebħa tassew uh, faċli. Grazzi ħafna Onorevoli Stevenson. Issa naddu għal vot dwar il-budget 2011. L-emenda numru 2 dawk favur, kontro, astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 3